Il-President, eżis kollegi, jitkellem il-President Schulz. Jina kontent ħafna li għet nara li l-President Juncker hawnhekk fostna għal firma konġunta li għanna u għanna u koll il-President Fico ġejna fiftejn fuq lista ta' leġizlazzjoni ħatinata eh, eh, trattament preferenzjali mis-sena d-dieħla. <clears throat> Nittamaw li nkunu nistgħu nirreġistraw progress fil-prioritajiet leġislattivi biex jimxu l-qudiem u biex naslu għal ftehim bejn it tlet istituzzjonijiet Ewropej. Dal-ftehim tala parrieda biex naslu għal kompromess minn kull naħa. Meta niġu għal taqtija kontra evitart evażjoni ta' taxxa u reviżjoni ta' dan tal-ħaddiema li tidħol fil-lista ta' prioritajiet u fit-test hemm dikjarat li progress fuq dawn il-punti huwa neċessarju ħafna. U dal-progress għandu jkun għandu jħu forma tangibli mhux nispiċċaw e, b'xi dikjerazzjoni solenni biss. U dan hu l-każ partikolari meta niġu għall evażjoni ta' taxxa u anka direttiva tal-postazzjoni ta' ħaddiema għax dan jaffettwa b'mod dirett id-drittijiet taċ ċittadini. Permettu li, sinjuri, biex nesprimi ċerti riservi meta niġu għad-dikjarazzjoni. Naħseb li l-adozzjoni ta' dikjarazzjoni bħal di ma jfissirx li aħna edin edin eh, ninjoraw ix-xogħol udjen tal-Parlament hemm skrutinju demokratiku kif eżerċizzju kif eżerċitat mill-Parlament Ewropew ta' ma jfissirx li hemm punti li mhumiex imdaħlin f'ta' dikjarazzjoni konġunta u m'għandhomx m'għandniex nissuktaw bihom. Anzi, għal kontrarju, aħna rridu naħdmu għatieħ fuq għat ta' dispożizzjonijiet legali u ta' xogħol sokta. Kif ukoll l-iskrutinju demokratiku tal-implementazzjoni kif suppost ta', ta dar da u dan il eh, sistema ta' leġizlazzjoni aħjar ta' sigura li nkunu iktar effettivi lan tal din id-deklarazzjoni konġunta li apparti minn dan il-ftejmu biex nassiguraw dwar fejn irridu ikollna riżultati tangibli, fejn ħossu li aħna b'mod realistiku nipproduċu daw ir-riżultati dak u li ċittadini Ewropej għandhom jagħmlu għandhom qegħdin jistennew u fejn hu possibbli nkomplu intejbu l-ħajjiet taċ ċittadini tagħna u għalhekk dawn il-tlet istituzzjoni ta' jiffirmaw il-President Juncker, il-President Fico u jena, e, ħan jiffirmaw din id-dikarazzjoni sinjuri. Ħana nagħtu priorità bħala tlet istituzzjonijiet u dan huwa pass kbir il qudiem U nixtieq ngħid li din l-ewwel darba li l-Kunsill qabel li jiffirma eh, għal dikjarazzjoni konġunta bħal din. Bħala Parlament Ewropew nissu ktab kooperazzjoni lejali bejn tliet istituzzjonijiet Kummissjoni, Parlament u Kunsill u nsuktaw bil-kooperazzjoni eh, tajba u kif ukoll mal-Presidenza ta' Malta li dieħla u l-Estonja ta' wara biex inkomplu b'mod kostruttiv. Bi spirtu li kien preżenti wkoll u kien karatteristiku tal-Presidenza u xenti dik Slovakka. għana l-ħaxur diskutejna punti importanti u kull meta u kull fejkun jina nishtiq il-lon nisbaxi għad. Grazzi ħafna. Das Wort hat jetzt der Präsident. Nati l-kelma lil President Fico tal-Kunsill.